Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Lodwa tajba, signori. Niftaħ din is-sessjoni. U qabel ma ngħaddu l-ewwel punt li l-lum fuq l agenda Jina nishti namest arrija fil-qosor.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 l-izvilupp tal-kapacità xjentifika fl-Afrika u l-promuvu l-assoċjazzjoni tal-radioastronomija huma suġġetti verament importanti li huwa segwit b'interess kbir fil-kontinent kollu, speċjalment fil-Afrika tisfel għalhekk jien nixtieq President nirringrazzja lil dak kollha li firmaw lil dawk iż-żgħażagħ dak it-tim ta' żgħażagħ li forma entuzjasta kienu verament dedikati biex jiġbru dawn il-firem u jitolbu l-appoġġ tal-membri tal-Parlament u nappoġġaw ukoll il-Gvern u l-awtoritajiet tal-Afrika tisfer li l ministra Pandor tkun hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla f'Brussell biex tinforma lill-mezzi tax-xandir l-importanza li din id-dikjarazzjoni bil-miktub għandha għal progress tal-kontinent Afrikan u n isfer konkretament il-korn għal-nofsinar. nofsinhar u ukoll eh, grazie l-Kommissjoni ħalli reaġit l-forma pozittiva, meta wieħed iżommu kemm kemmija importanti l dikjarazzjoni bil-miktub, għax hija importanti għall-Afrika, importanti għax-xjenza u importanti għal-relazzjonijiet bejn il-kontinent għana l-Unjoni Ewropea u dak l għandu ġosem mal-Afrika. Grazie għafna, President. Dziękuję bardzo. Panie pośle, panie przewodniczący. Grazzi tassew. Nifraħ lill-awturi ta' din id-dikarazzjoni bil-miktub u issa ejjew ngħaddu għal punti li għandna fuq l-aġenda. Ġifieri id-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Onorevoli Davis, ekonomija